tas-Sur Brock u tas-Sur Gualtieri dwar l-emenda tal-artiklu 136 tat trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea fir-rigward ta' mekkaniżmu ta' stabbiltà għall-istati membri li l-munita tagħhom hija l-ewro. Għanna żewġ rapporters u naħseb li t-nej li huma jixtieq jitkellmu nibdew bis-sur Brock u mbagħad is-sur Gualtieri. Ir-rapport kien riżultat ta' diskussjonijiet twal ħafna mal-Kunsill Sur Brock. Sur President, eżis kollegi, dan l-mekanizmu ta' stabilta Ewropew importanti ħafna ħalli bekk aħna nistgħu nagħtu garanzija tajba u soda illi aħna qed nippruvaw nkunu solidari ma' dawk il-pajjiżi illi għandhom l-ewro li għandhom ċertu problemi kif ukoll mal-fatt li aħna nixtiequ li jkun hemm dixxilpina budġetarja fl-istati membri tagħna kollha. Aħna nittamaw li dan il-proċedura ħajfaċilita il- il-mod ta' kif aħna naħdmu ħajqassar il-proċedura il proċedura ħarribek aħna nevitaw li nitilfu ħafna ħin. Però il-Parlament jgħat jgħid li dan mhux ħajkun mux ħatkun proċedura normali bħal tas-soltu. Il-proposti oriġinali kienu tali illi dan kien ħajkun approċ intergovernmentali fejn il-Kummissjoni u l parlament ma kienx ħajkollhom rwol f'dan il-proċess. Iżda llum aħna flimkien mal-Kummissjoni u l-Bank Ċentrali Ewropew kif ukoll il-President tal-Kunsill Ewropew u l-President tal-Eurogroup, aħna għedna li f'dak li għandu x'jaqsam il-kontroll eh, bazi għad deċiżjonijiet meta jkun stabilit il-qafas sabiex aħna li deċiżjonijiet f'dan il-qafas u dan kollu rridu kun irregolat fuq il livell eh, legali Dan kollu irrid ikollu rwol fih il-Parlament u l-Kummissjoni, il-Kunsill għadu jrid jaċċetta din. Il-Parlament dejjem irid ikollu rwol importanti f'dawn il-kwistjonijiet. Għal din ir-raġuni jiena naħseb illi fil-kuntest tal-fatt li aħna nixtiequ nużaw l-istrumenti li aħna għandna d-dispożizzjoni tagħna naħseb illi ikun tajjeb issa waslet is-sija illi fil-fatt naħdmu iktar fuq il-politika komunitarja u nipproponulkom illi din l-emenda għat-trattat tkun approvata min-naħa tagħkom aħna rissaqna wkoll emendi u nittamaw illi dawn l-emendi fil fatt kienu appoġġjati mill-Kumitat Legali u Kellna wkoll it-trita dwar l-interpretazzjoni minn tal President tal-Eurogroup u l-President anka tal-Kunsill u aħna rajna li dawn l-interpretazzjoni kienu konfermati għal din raġuni naħseb li għandna bażi tajba biżżejjed sabiex napprovaw din l-emenda għat-trattat dwar il-funzjoniment Ewropew. L-Ewro huwa suċċess, storja ta' suċċess għaw l-Ewropa u aħna rridu eh, nappoġġaw din l-emenda sabiex nkun nistgħu nimxu l qoddim Grazzi il-kollega Gualtieri. Ma nel rapporto che fil-rapport li aħna se nivvotaw fuq u riservi fuq deċiżjoni li nadottaw reviżjoni ta' trattat fuq il-mekkanizmu tal-istabilità għadhom hemm imma aħna se noħorġu b'opinjoni favorevoli għaliex kif qal Elmar Brock In-negozjati waslunna biex nilħqu għanijiet importanti li kienu jirrigwardaw il-fat li l-kondizjonalità marbuta ma' din lajnuna kunu jaqaw taħt regolament, ġifiri proċedura ta' kodeċizjoni Għal daqstant huwa xieraq li nagħtu opinjoni favorevoli nixtieq nirringrazzja ħafna kollegi li wasluna biex u jewenuna biex nilħu dan ir-riżultat, privileġġ li ħdimt ma' il-Mar Brock, il-pariri utli ta' Ezio Pirillo, xol ta' relaturi eh, tal-Komitat Ekon, Xikluna u Gozes, il-koordinaturi u presidenti tal-gruppi li ta' appoġġ politiku qawwi. Grazzi. E, dziękuję Grazzi ħafna. Issa nilqa l-President, il-Viċi President il fiċi president tal kommissjoni u l-President fl-Uffiċċju tal-Kunsill huwa importanti ħafna li naħdmu hawnhekk miegħu u nirringrazzja li jgħat ma hawnhekk f'mument daqshekk importanti. Sinjuri, issa se ngħaddu għal votazzjoni. Nressa emenda għaxa l-votazzjoni dawk favur, dawk kontra, astenzjoniet, maddiċ. Emenda 11 dawk favur, kontra, astenzjoniet, maddiċ. Emenda 12 dawk favur, dawk kontra, astenzjoniet, maddiċ Amenda 13 dawk favur, dawk kontra, astenzjoniet maddiċ. Emenda 27. Kontra, astenzjoniet maddiċ. Emenda 14 dawk favur, dawk kontra, astenzjoniet maddiċ. Emenda 15 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 16 u 28 huma identiċi, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 17 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 18 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 29 dawk favur, daw kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emendi ta' kompromess 38, 39 40 mill-Kumitat eh, Kostituzzjonali. Dawk l-emendi eh, ġew tradotti u ma disponibli għal-membri kollha. dana kollu nixtieq nistaqsi jekk hemm xi oġġezzjonijiet ma nara l-ebda oġġezzjoni, allura ngħaddu għal votazzjoni. Fuq it-tlet emendi ta' kompromess 38, 39 u 40. Dan huwa roll call vote u l-vot huwa miftuħ. Il-vota kulħadd, il-vot huwa magħluq. Dan ġie aċċettat. emenda 30 u 19. Point of order hawnhekk. Il-kellim jgħid li l-apparat mhux qed jaħdem għal votazzjoni Grazzi ħafna. Numru 4 463 eh, issa nitċekjaw ħejt il-President. Mela. Emenda 20 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 31 dawk favur kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 33 il-President jgħid li din eh, ġiet irtirata Mr. Gualtieri. Rapporter Gualtieri neħħa l-emenda 33 allura mhux se nivvutaw fuqha, emenda 21 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 34 vot nominat il-vota kulħadd il-votazzjoni maluqa maddiċ. Emenda 22 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 23 dawk favur. Dawk kontra. Astenzjonijiet maddiċ. Emenda 35. Vot nominali l-votazzjoni miftuħa. Il-vota kulħadd, il-vot magħluq. Din maddiċ. Emenda 36, nerġena niftaħ votazzjoni nominali, vot miftuħ. Kulħadd ivvota il-votazzjoni magħluqa din maddiċ. Emenda 32 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda 32. Emenda 24 dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet maddiċ. Emenda wieħed dawk favur, kontra astenzjonijiet maddiċ. Amenda ta' kompromess 37 mill-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali. Hemm xi oġġezzjonijiet għal ta' dik l-emenda ta' kompromess m'hemm l-ebda oġġezzjoni allura nressaq għal votazzjoni. Amenda ta' kompromess 37 eh, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Ivvota kulħadd, il-votazzjoni maluqa għaddiet. Emenda 2 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 3 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 4 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 5 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 6 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 7 u 26 li huma identiċi. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 25 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 8 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ. Emenda 9 dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet maddiċ Issa se nressaq għal votazzjoni il-mozzjoni rezoluzzjoni eh, palma ġiet emendata kollha kemmi il-votazzjoni eh, miftuħa, vota kulħadd, il-votazzjoni magħluqa. U il-votazzjoni Nifir Nifraħ lil dawk kollha illi ħadmu fuq eh, dan ir-rapport U issa nistgħu naddu għal tema li jmiss fuq l-aġenda tagħna. Sinjuri, l tal-votazzjonijiet jistgħu isiru għada ma jistgħu isiru l-ebda tal-votazzjonijiet illum, jekk iġobkom tatux spiegazzjonijiet tal-votazzjonijiet tagħkom illum.